Pan Przewodniczący! Ladies and gentlemen, dear colleagues. Signore e colleghi. Ser nibdew das minuta ħra. Ekk ġobkom hudu postkom.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 Minuti ta' seduta tal-ħamis 11 ta' novembru 2010 ġew qasma. Kom xi kummenti? Nix nara dokument għalhekk il-minuti ġew adottati. Għandi din l-informazzjoni nix natikom. B'sodisfazzjon birina l-informazzjoni dwar ħarsin mill-arrest domiciliari ta' Dr. Aung San Suu Kyi il-messeja tal-oppożizzjoni tal-Birmania. Aung San Suu Kyi hija waħda mill-ewwel nies li nataw il-Premju Sakharov minnaħa tal-Parlament Ewropew mill-1988. Sfortunatament 20 sen ilu hija ma setgħetx tirċievi dan il-premju, sex kun preżenti. Jien nixtieq ngħidilkom li jien diġà ktibtilha u studenta biex tiġi fil-Parlament Ewropew waħda mis sessjonijiet plenarji. 25 ta' novembru. Huwa il-Jum Internazzjonali ta' Nazzjonijiet Uniti għal eliminazzjoni tal-violenza kontra in-nisa. Din ġiet ta' 11-il sena ilu. Kull jum ħafna nies Ħafna nisa jkunu vittmi għal stupru, umiljazzjoni, violenza domestika. Tinnaraw prattika tal-mutilazzjoni tal-ġenitali tan-nisa madwar id-dinja u għastimati li 8000 tifla kuljum huma vittmi ta' dan ir-ritwal barbariku. U aħna dan nopponu u jina nħeġġeġ il-kollegi biex jilbsu din il-petala tal-wart jinnishtiq ngħid illi il-Parlament aġixxa għal posta snin li aġixxi biex iwaqqaf il-vjolenza psikoloġika u fiżika fuq in-nisa. Komunikazzjoni toħrajn. L-awtoritajiet kompetenti ta' Spanja informawni illi l-onorevoli Ramon Hawgira Jatundo ġi sostituit mill-onorevoli Maria Perez 16 ta' novembru 2010 jena nixtieq nilqa l kollega tagħna hawnhekk, stina nagħtiha merħba. Jien nixtieq ngħidilkom illi skont regola tnej paragrafu tlieta sakemm jiġu verifikat il-kredenzjali ta' dan il-membru Riġu provdut li jaffirma dikjarazzjoni bil-miktub illi m'għandix mandat inkompatibbli ma' dak tal-Parlament Ewropew hija tkun tista' tieħu s-seda tagħha hawnhekk u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-pożizzjoni. Jien nixtieq ninformakom illi s-sur Claudio Ciprian Tomasescu Siħeb mal-Alleanza Progressivja tal-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew mill-15 ta' Novembru 2010. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll illi s-sur Pino Arlaki siħeb fil-grupp ta' l-Alleanza Progressista Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew mit-18 ta' Novembru 2010. il-firem tal-atti adottati taħt il-proċedura leġislativa ordinarja. Nishtiq ngħidilkom il-flinki mal-President tal-Kunsill jiena nall-erba ser nifirm 14 il-lat li ġew adottati taħt proċedura leġislativa ordinarja skont regola 74 tal-regola tal-proċedura tal-Parlament. It-titli tal-atti ser jiġu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta titli ta' dawn l-atti huma disponibbli u intom tistgħu tivverifikaw meta tridu. Tistaw tivverifikaw ġi firmat. Issa naddu għal-bidliet fl-agenda. L-agenda ġiet datata fit-18 ta' novembru skont regoli regoli wieħed li ta' seba ta' regoli tal-proċedura. U l-aħħar verżjoni tal-agenda ġiet imqasma. Ejw nibdew ġarta b'ġurnata, nibdew bit-tnejn. Il-gruppi politiċi proponew illi id-dibattitu dwar il-rapport Mr. Bellingwer dwar l-aspetti ta' dritt ċivili kummerċjali tal-familja u internazzjonali tal-pjantazzjoni implementa program ta' Stokkolma li dan jitneħħa fuq l-agenda. Il-rapport għalek sejrin nivvutaw dwaru għada it-tlieta minnajr ma ikonna dibattitu dwaru. Il-rapport għalhekk jibqa' fuq l-aġenda ser nivvutaw dwaru ma mhux ser niddiskutuh. Għal oħra il-gruppi politiċi resqu din il-mozzjoni. U għalhekk din il-bidla ġiet approvata ma ġewx proposti bidliet dwar it-tlieta, dwar l-aġenda ta' tlieta, issu xul, sekk jogħġbok. President, it-tlieta għandna sitt rapporti fuq l-aġenda mill-kollega tagħna l-Onorevoli Matera. L-Onorevoli Matera għandha rapporti dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni għall-Olanda. Jien qed nitkellem li nixtieq nirreferi għal mod kif is-sur dol. Tkellem fil-mezzi tal-istampa tal-Olanda. Ġew nedija ċertu testijiet hemmhekk. Issa dawn ir-rapporti fid-dawl ta' dibattitu tal-budget forsi aħjar inneħħuhom minn fuq l-aġenda hekk argumentat. Jien għandi żewġ kummenti, jiena naħseb li jridu nħalluhom fuq l-aġenda. Dawn iż-żewġ rapporti irdu nivvotawhom u il-flejes irridu jgħaddu mill-fond ta' globalizzazzjoni għall-Olanda. Issa fil-konferenza tal-Presidenti il-kollegi għamlu suġġeriment. Jekk l-affarijiet jinħarġu mill-konferenza tal-President konferenza tal-Presidenti jiena ma nafx nistgħu ngħidu iktar fil-konferenza tal-Presidenti. Għandi puntiħor. Mux Mhux il-Parlament Ewropew li qed jgħid li hemm taħwit fil-flus. Huwa parti mill-gvern ta' l-Olanda. Mhux il-gvern kollu, ma parti minn din minn dan il-gvern qed jgħid li l-Ewropa qed taħli l-flus u għalhekk irid kollha anqas eh, flus jitberba il-flejes minn dan il-budget qegħdin jintużaw b'mod responsabbli u naħseb illi ħafna kemm ħafna proġetti fl-Olanda li ser juru li l-kritika tal-Olanda minn dan il-punti vista mhix ġustifikata, grazzi. Grazzi tassew, Sur Schulz. Jena, din il-kustjoni naf bija u naf ukoll dwar l-artikli li ħarġu fil-mezzi tal-istampa tal-Olanda. Ista jiena nixtieq ngħid il-punti il punti dwar mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' ġustament ta' globalizzazzjoni ser jibqa' dan il-punt ser jibqa' fuq l-aġenda ma nbidel xejn. Sinjuri, ejjew ngħaddu għall-erba' issa. Il-grupp ta' Nordi Green Left ippropona mozzjoni fejn id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni fis-Sahara tal-Punent tiġi segwita minn vot fuq il-mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar dan is-suġġett matul din is-sessjoni u mhux ftik ta' Diċembru kif huwa skedat bħalissa. Ser nisimgħu il-mozzjoni Missur sur Ferreira. Jekk jogħġbok rassaq il-mozzjoni tiegħek. Grazzi, Sur President. Is-sitwazzjoni hija gravi fis-Sahara tal-Punent U għalhekk dan il-Parlament għandu jieħu pożizzjoni. Ma nistgħux ninjaraw il u d-dimna rajna l d-dimna. Nafu li hemm ħafna mwiet, hemm ħafna midruba u hemm ħafna li għadhom mitlufa. Nafu li deputat minn dan il-Parlament ma setax jiċċaqla mill-kampijiet u ġie espus mill-Marok. Nafu li ġara l-istess ħaġa għal-deputati tal-parlamenti nazjonali l-membri tal-NGOs. Ma nistawx ninjaraw dawn. Jekk ma nindux pozizjoni issa, ifisser li konna atteġġament illi wieħed ma jistax jifmu, jinkunu kompliċi. U dan jitfadaw l-ħażin fuq il-valuri tagħna, u għalhekk qed nipotilkom appell biex nieħdu deċiżjoni bis-sens u napoġġaw il-votazzjoni dwar riżoluzzjoni f'dan ir-rigward f'din il-plenarja u nivvutaw favur din il-proposta. Grazzi. Issa nistida lil xi ħadd biex jitkellem favur il-mozzjoni. Favur il-mozzjoni? Jina naħseb l-argumenti li taw il-gwe u ma relevant importanti meħtieġa u għalek jina nappoġġa din il-dispozizjoni. Grazzi tassew. Hemm xi ħadd jixtieq jitkellem kontra il-mozzjoni is-Sur Schulz. President, nistiden il-kollega Ferrera biex joqgħod attent fil-konferenza tal-presidenza fit ħejja ta' din, aħna dan id-diskutajn sew. Jien nixtieq ngħid fisem il-grupp tiegħi li aħna mħasba dwar dak li qed jiġri fis-Sahara tal-Punent. Jekk l-istampi li rajna huma tajbin, klimmaġni li rajna huma maġni reali, mela allura aħna mhux biss neħtieġu dibattitu serju imma naħseb illi minn dan id-dibattitu jridu juħarġu ċertu konsegwenzi u għalhekk irridu nieħdu approċċ serju. U Part integrali minn dan ifisser illi aħna din il-ġimgħa niddiskutu dawn l-avvenimenti. Issa l-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Marok qabel biex jiġi fil-Kumitat għafet. Huwa mhux obbligati li dan jagħmlu, l-fatt li dan qed jagħmlu ifisser illi aħna din il-ħaġa rridu nieħdu opportunità minnha. Rridu nikkonfrontaw il-Ministru b'dawn l-allegazzjonijiet u nixdu l-konklużjonijiet tagħna mill-tweġibiet tiegħu. Naħseb dan ikun l-aħjar approċċ u mhux l-ewwel nieħdu din riżoluzzjoni mbagħad nisimgħu lill-Ministru wara. Naħseb li huwa li konna sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-Marok qabel ma aħna nivvotaw fuq il-mozzjoni. Jiena naħseb illi dan huwa mod aħjar kif aħna niddersaw din il-kwistjoni. U dwar dan aħna qbilna. Tajjeb, wis issa ngħaddu għal vot minu favur il-mozzjoni Minu favur din il-mozzjoni, Mr. Ferreira. Minu kontra, il-mozzjoni. Rridu namlu verifika. Verifika elettronika. Votazzjoni għam miftuħa. Ċi wszyscy głosowali? Kulħat vota? Votazzjoni issa magħluqa. Il-mozzjoni għaddit. Il-maġġoranza hija favur. U għaldastant skont il-mozzjoni Missur Ferreira il-vot ser jittieħed din il-ġimgħa. U mbagħad ngħidilkom meta ser jittieħed. Ser jittieħed il-ħamis. L-iskadenzi huma dawn li ġejnek ġobkom qodu attenti il mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni trittinata sa' nofsinhar għada. 3-23 ta' novembru. Mozzjoni għal riżoluzzjoni l-iskadenza hija nofsinhar għada it-tlieta. L-iskadenza għall-emendi u mozzjoni tal-riżoluzzjoni konġunti waqt nofsinhar tal-erba, pitada. L-erba 24 ta' Novembru f'nofsinhar. Din hija l-iskadenza għall-emendi u l-mozzjoni għal rizoluzzjoni konġunti. Fl-aħħar l-iskadenza għall-emendi għall-mozzjonijiet għal-riżoluzzjoni konġunta huwa f'issija tal erba 24 ta' Novembru, ġifri sija biss wara, ħanarġa ntenni dan. Il-vot ser jittieħed il-ħamis. Tajab wis l-ebda bidla ma ġiet proposta għal-ħamis u għalhekk l-aġenda ta' din is-sessjoni hija approvata. Kjoġbok? Nixtieq nistaqsi xi ħaġa. Hemm urġenza qed jgħidu fuq it-Tibet u fuq il-problema li iċ-Ċina trid timponi l-lingwa Ċiniża fit-Tibet. Jiena naħseb illi din hija sitwazzjoni li jistħoq illa li niddiskutuha hawnhekk fil-plenarja mal-Sinjura Ashton għaliex din mhux biss emerġenza hija l-politika fondamentali taċ-Ċina f'dan il-moment li qed tapplika ċina fit-Tibet. Din hija kwistjoni urġenti jekk kulħadd irid jitrattata urġenza tajjeb wis imma għalija peress li jiena naf illi l-aġenda ma tantxi mimlija f'Diċembru illi naqblu dan ikonna dibattitu u riżoluzzjoni fil-preżenza ta' Sinjura Ashton fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' Ċina fuq din il-problema partikolari. Għamnek il-President jinterrempi lil-kellim. Jakob Przewodniczący grupy w każdej chwili e, Iwa, sur kombendit għajem dan fil-konferenza tal-presidenti. Bħala president tal-grupp politiku tijak, inti għandek din l-opportunità. Grazie.